tal-bden fil iran Naf li jintom għandkom dan istess tħassib ħana u jinn għal dan il-għan. Grazzi. And I thank you. Jina nirringrazzjak, Sinjura Damanaki. Għalek kollegi, dibattitu dwar situazzjoni fil iran isuwa għamalu u ser nivutaw e kif nispiċċaw il-punt li jmiss ser niddiskutu dwar l-Eġittu, b'mod partikolari il każ tal-blogger għala Abdel Fatah. Ser nibdew bistqarrija Mr. Kaminski. Grazzi, President. Il-kol irċefejna ċefejna b'tama kbira u rajna ġara fl-Eġittu. L-Eġittu huwa pajjiż importanti għar reġjun u għad-dinja. Ma nistgħux ninjoraw pajjiż li għandu aktar minn 70 miljun persuna u kultura ta' sinifikat kbir għad-dinja rbija. U għalek, aħna saraħna fuq l-Eġittu bħala eżempju ta' bidla demokratika pozittiva. U meta nissieħbu mad-dinja rbija, aħna irridu kunu ħerqana li naraw li l-Eġittu jkun pajis li jagħti eżempju f'dak li għandu x'jaqsam mod tħaddim demokratiku fiħdan id-dinja Iżlamika. Aħna rridu ngħidu illi l-pajjiżi Arab u Iżlamiċi għandhom l-istess valuri demokratiċi li għandna aħna fl-Ewropa. Sfortunatament aħna qed nirċievu ħafna sinjali dejjem jikbru illi dak li qed jiġri fl-Eġittu llum ma jagħtinix raġuni għaliex għandna nkunu ottimisti. Għandna bosta każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem bħal drittijiet tal-Kristjani Koptiċi fl-Eġittu illi qegħdin jiġu miksura drittijiet tal-Kristjani Koptiċi. Għandna wkoll problemi bil-libertà tal-espressjoni. Irridu nibatu messaġġ ċar lil dan in-nazzjon lil gvern tal-Eġittu illi aħna nilqaw il-bidliet illi jememmek hemmhekk imma aħna irridu li jkunu bidliet pożittivi u mhux negattivi. L-Onorevoli Paxka. Grazzi President. Signora Kommissarju, il-fatt li Hosni Mubarak ma baqax fil-kariga ta' President tal-Eġittu fetaħ it-triq biex ikun hemm gvern tranzizjonali fl-Eġittu. Kien hemm ukoll protesta paċifika f'Ottubru fejn inqatlu 25 persuna. U iktar minn 300 ġew midruba dan juri li l-gvern ta' tranzizjoni tilef kull sens ta' proporzjon fir rigward tal-metodi illi huma jużaw meta jmexxu pajjiż. Il-bullying ta' blogger bħal Abdullah al-Fatah u Michael Nabil samat kif ukoll eluf ta' persuni ċivili oħra li qegħdin jinbatu l-qorti jikkonfermaw illi l-gvern temporanju qed juża metodi xejn sbieħ biex huwa jmexxi l-pajjiż dan mhux konformità ma' artiklu 10 ta' Dikjarazzjoni Universali tal-Drittijiet tal-Bniedem l-iktar f'dak li għandu x'jaqsam eh, il akkuża kriminali indipendenti Issa ngħaddu l-mikrofonu l-Onorevoli Verġa. Grazzi, President. Ħafna persuni illi kienu, sodisfatti bir-rebbija arbija, iżda l-affarijiet mhux qed jevolvu bl-istess mod kullimkien hemm xi bnadi fejn hemm demokrazija u hemm pass ċar lejn id-demokrazija Iżda Tunezija huwa l-unika pajjiż fejn aħna nistgħu nkunu ottimisti. Fis-Sirja pereżempju eżempju, nis qed jinqatlu l-ħin kollu u fl-Eġittu aħna imħasba eluf ta' persuni tresqu il-qorti minn Marzu sal-lum. Dan l-aħħar Is-sur Ala Abdel Fatah li kien blogger li ġa kien nbat il-ħabs taħt Mubarak u kollega tiegħu nbatu il-ħabs għaliex ma rridux jikkoperaw mal-qrati militari. Dawn huma simboli ta' ġustizzja ċivili. Dawn huma uħut mill-vitmi tar-reġim, m'għandhomx libertà ta' espressjoni, nhar il-libertà ta' espressjoni mistax ikollok demokrazija. Qabel l-elezzjonijiet fl-Eġittu aħna rridu nibatu messaġġ ċar l awtoritajiet tal-Eġittu biex huma jkunu jistgħu ta' bil-ħaqq jiggarantixxu drittijiet taċ-ċittadini tagħhom kollha. L-Onorevoli Vigenin. Sur President, Sinjura Komissarju, kollegi. Illum edin niddiskutu każijiet speċifiċi tal-bloggers Alla Abd El Fatah u l-kollega tiegħu is-Sur Sanat. Aħna nirrepreżentaw 500 miljun ċittadini fl-Unjoni Ewropea u aħna ninsistu li huma jridu jinħelsu mill-aktar fis possibbli dawn il-każijiet huma sintomu li juruna minn xi xaddejja l-Eġittu nirċivu ħafna informazzjoni dwar takkis ta' drittijiet tal-bniedem, attivisti, ġurnalisti, aktar minn 12.000 elf persuna għaddew ġuri minn marzu sissa. Em, liġi ta' emerġenza li fisseħ u din ta' il-prorogattivi l-qrati militari u l-militar. Aħna ma nafux ġara eżattament ġewwa il-kajr meta 25 persuna inqatlu. L-awtoritajiet Eġizzjani għandhom ħafna xjatu l-nis tagħhom u l-inna l-Ewropej li aħna qegħdin nittamaw għal ġejjieni aħjar fl-Eġittu. Nafu mill-istorja tagħna illi triq lejn id-demokrazija hija waħda komplikata, waħda diffiċli, waħda twila. dan li qed naraw nistgħu nqabluh ma' terremot kbir illi joħloq ħafna attivitajiet tettoniċi, nafu li jkun hemm teżżiżiet imma rridu niżguraw illi id-direzzjoni li bdiet bdiet fiha l-Eġittu sejra tinżamm u l-Eġittu ser tkompli fit-triq tagħha lejn id-demokrazija. U dan għandha tagħmlu b'mod kostanti grazzi tal-attenzjoni. L-Onorevoli Essaja. Grazie, President. Il-Parlament Ewropew irid jappoġġa lill-Eġizzjani u jgħinhom fl-istat ta' dritt, demokrazija u drittijiet tal-bniedem u tranzizjoni lejn dan u għalhekk aħna naħsbu li huwa importanti immens illi illum f'dan il-perjodu ta' tranzizjoni aħna naddotaw approċċ ta' zero tolleranza. F'dak li għandu x'jaqsam il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Ir-reżoluzzjoni tagħna hija appell, appell il-reġim militari biex niddefendu, jiddefendu lil għala Abdel Fatah il-blogger għaliex bħal xi individwi oħra huwa ġi mixli quddiem qorti militari. Kien hemm inċidenti quddiem il-bini tat televiżjoni Eġizzjana u kienet involuta l-armata u ħafna nies ebu. Jiena naħseb illi każ ċivili jrid jaddi quddiem qorti ċivili u għalhekk l-awtoritajiet tal-Eġittu għandhom iħarsu id-drittijiet tal-bniedem. L-Onorevoli Xake, grazzi President, Kummissarju, kollegi. L-Eġizzjani, iż-żar, l-anzjani, n-nisa l-irġiel tkellmu biċ-ċar huma rridu li jiddeterminaw il-ġejjieni tagħhom opportunitajiet l-ebda korruzzjoni staqsew għal ġustizzja għad drittijiet tal-bniedem li għandhom jiġu mħarsa u aħna nappoġġaw dawn it-talbiet tagħhom għall libertà u aħna umli ħafna dwar id-deċiżjonijiet illi xi gvernijiet tal-Unjoni Ewropea tal-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea għamlu fil-ġejjieni imma aħna impenjati illi nistabbilixxu sħubija veru propju mal-Eġittu fil-ġejjieni imma x'Eġittu? nittamaw il nkun nistgħu nitkellmu dwar Eġittu ġdid. Iżda, eh, meta naraw kif il-Kunsil Suprem tal-Forzi Armati qed juri l-istess karatteristiċi bħal ta' Mubarak jiena ninkwieta iktar minn 12,000 persuna ċivili ġew mixlija qudiem qorti militari mir-rivoluzzjoni law din l-inġustizzja titispiċċa. President jiena nżomma dawk l-Eġizzjani illi jemnu il-qrati militari m'għandhomx leġittimità Dan huwa minnu wkoll skont artikollu 10 ta' Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem. Id-difensur ta' Drittijiet tal-Bniedem u blogger għal Abda fatah huwa wieħed mill-aħħar vitmi. Għada huwa ser jiċċelebra elu sninu ġewwa ċella tal-ħabs żgħira. Ċirkostanzi koro ħafna hemmhekk huwa qed jistenna dawn l-akkużi, akkużi li huma mbabsa u qed jistenna wkoll it tweliet tat-tifel tiegħu, il-mara tiegħu ser dal dalwaqt tarbija huma kienu qed jafdaw, qed jemnu fil-twellit ta' Eġittu ġdid, Eġittu li kien ser jagħti opportunitajiet għal ġenerazzjoni illi ġejjin. It-tifel tiegħu ser jissemma Ħaled wara Ħaled Sajed illi ġie maqtul minn pulizija. Għala Abdel Fatah huwa simbolu u hemm ħafna simboli oħra illi rappreżentaw il dawk l-eluf illi jinsabu il-ħabs dan jinkludi il-Michael Abil u bloggers oħra. L-inġustizzja tibqa' d u aħna nappoġġaw dan l-appell tal-Eġizzjani, appell paċifiku għal Eġittu ġdid. Dan irrit jibda billi jispiċċaw il-spiċċa l-ġuri militari u kol jinħelsu l-priġunieri ta' kuxjenza. Jiena nixtieq illi din ir-riżoluzzjoni u kol tiġi tradotta b'eċċezzjoni fl-arbi. Nixtieq ngħid illi l-isem ta' sur Abdel Fatah mhuwiex miktub tajjeb u din il-ħaġa rridu nikkoreġuha fid-dokument. Grazzi l-Onorevoli Banter. L-Eġittu sejra tispiċċa eh, terġa lura fej kienet. L-elezzjonijiet ta' 28 ta' novembru qegħdin joqorbu qegħdin naraw it teddiddiet ta' drittijiet tal-bniedem minn Marzu 2011 iktar minn 12.000 persuna ċivili ġew mixlija qudiem qorti militari. Ħafna eh, bloggers bħal Abdel Fatah u Nabil ġew mibawta il-qorti, il-ħabs, skużawni, u uħut minnhom ġew torturati. Aħna irridu illi jinħelsu dawn il-persuni ċivili din mhijiex atmosfera, mhuwiex ambjent fejn elezzjoni demokratiċi ta' bilħaq jistgħu jsiru. Fl-istess waqt Catherine Ashton qed tgħid kliem fieraħ u qisha qed poġġi l-istabilità qabel kull appoġġ għad drittijiet tal-bniedem. Fitra lill membri ta' dan din il-Kamra li ntbatet fit-28 Ottubru Sinjura Ashton qalet biex jifqu jieqaf il-ġuri militari u ma qalet xej iktar, ma qalitx li l autoritajt tal-Eġittu biex jimplementaw il-wedit tagħhom u jħarsu drittijiet fundamentali tal-bniedem din mhijiex aċċettabbli. Flimkien mal-kollega tiegħi għadu kemm jitkellem aħna ħeġġejna lill-rappreżentant Oli biex teżamina mill-ġdid il-fatti u tappoġġa lill-Parlament Ewropew illi kundanna il dawn il-ġuri militari L-Unjoni Ewropea m'għandix għażla jekk jekk aħna nibqgħu nġibu ruħna jekk aħna nistgħu nitilfu kredibilità, ftit kredibilità li għad fadlilna fir-reġun. L-istabilità ser issir jekk id-drittijiet tal-bniedem jittieħdu bis-serjetà. Jiena naħseb li l-Eġizzjani għandhom ikunu gburim dak li kisbu u aħna rdu nappoġġawhom biex niksbu dawk dak li huma qegħdin jittamaw il-ħolm tagħhom. Grazzi. Issa ser nisimgħu mnant il-gruppi politiċi tagħna l-Onorevoli Makovej fisem il-PPE. Grazie President. Il-blogger għala Abdel Fatah uh, 1200 li ġew uh, kondannati minn tribunali militari minn fl-Eġittu Eh, ġi arrestat il-blogger wara li kien hemm protesta ta' Sara Koptiċi. Eh, kien lat li zjed eh, violenti kontra ċivili minn mindu waqa il-gvern ta' Mubarak. Mietu 25 persuna u xi 300 oħra ġew midruba. Il-Kommissjoni kif il-Konsill għandhom jesiġu għand l-autoritajiet eġizzjani li jifqu dawn il-tribunali Eh, militari eh, kontra ċivili u għandhom jihelsu l-proġunieri politiċi u ta' kuxjenza, għandhom jagħtu garanzija li ssir eh, investigazzjoni serja u indipendenti ta' konti xaqsam il-violenzi ta' maspero li segwew il-manifestazzjoni politika dwar id-drittijiet għall-insara kopti. Aħna kollha għanna nodu attenti biex il-rivoluzzjoni eġizjana tasal fassal demokrazija Grazzi ħafna. L-Onorevoli Geringer de Odenberg, fisem l-SND. Grazie President. Għal-abda il-fata hindbat il-ħabs u dan huwa eżempju allarmanti tal-ksul dritti drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu wara il-tmim ta' Mubarak huwa kien reporter importanti ħafna illi deskriva dak li kien qed jiġri fir-revoluzzjoni fit-30 ta' Ottubru huwa ġim sejjaħ mill-prosekutur militari illi akkużah illi kien attakka uffiċjali militari fil-Kajr. Huwa rrifjuta illi jintbat fil-qorti militari u għalhekk ġie mibgħut il-ħabs ġie arrestat. Il-każ tiegħu mhux wieħed biss għaliex il-gvern temporanju għandu għodot biex jarresta l-dimostranti eh, favur id-drittijiet tal-bniedem, l-avukati, l-ġurnalisti. Huma ġġudikaw iktar minn 12,000 persuna minn marsu sissa ħna nappoġġaw l-istat ta' dritt, il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, libertà tal-kelma, libertà ta' reliġjon, iżda dawn id-drittijiet irdu jiġu mħarsa wkoll mill-gvern temporanju tal-Eġittu, grazzi. Issa l-onorevoli Tavares u mbagħad ifisem il-ħodur. Grazzi. President, Alabdel bdel fataħ huwa webmaster u blogger Eġizzjan diġà kien intbagħat il-ħabs taħt ir-reġim ta' Mubarak. Meta ħareġ mill-ħabs il-mara tiegħu qalet mal-ewwel illi huma ma kellhomx għalfejn fejjer lura fuq il-passi tagħhom u hija blogger ukoll u maħolqu blog importanti ħafna fl-Eġittu u ħadmu minn barra kienu eżiljati u mbagħad eh, marru lura l-Eġittu wara rebbija arbija u għamlu l-almu tagħhom iżda mir-rivoluzzjoni law huma eh, komplew jarawx qed jagħmel ir-reġim eh, kif kienu jagħmlu qabel bir-reġim ta' Mubarak. U issa ir reġim militari l-ġdid batu l-ħabs għalhekk flimkien ma' Michael Nabil. Oħtu li għal-president ta' għaqda li qed titlob għat-tmiem tal-rati militari mhux biss għal huwa imma għal persuni ċivili oħra illi intbatu quddiem eh, rati ċivili militari hija persuna koraġuża għalbiena ta' min jammira u qed tiġilet għall-libertà. Aħna ma rridux ngħidu biss li mardux ninsewhom nabbandunaw. irridu nagħmlu xi ħaġa oħra, ma rridux nibqgħu idejna fuq żaqna. Ma rridux nkunu laxki ma dan ir-reġim il-ġdid, ma jistax ikonna reġim eh, bħal ta' Mubarak, minn ma jkun hemm Mubarak preżenti, jisna qegħdin nibżaw. Għedin nibżaw illi jakkużawna ta' intolleranza reliġjuża. Aħna irridu nevitaw illi nerġaw nagħmlu l-istess balji li għamilna fil-passat. Aħna nagħmlu ħbieb ma' dawk ktar b'saħħithom fl-Eġittu biex nuru illi aħna eh, naqbżu għal-minoranzi u koll dan huwa żball. is Eshtin trid titkellem favur id-drittijiet tal-bniedem millum il-qudiem. Grazzi l-Onorevoli Czarnecki. President, Signuri, aħna għedin nosservaw illi kien hemm pass lura f'rigward tal-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu. Il-ħolma tal-rebbija qarbija ħolma illi suppost kellha ġib standards ta' drittijiet tal-bniedem. Edin naraw li din hija illużjoni dawk illi widbuna bosta xurilu illi mhux biżejjed illi nneħħu id-dittatur imma irdu naraw min kien jinsab warajħ u min qed jieħu fidejh ir-riedni tal-poter dawn in-nies li għafżawna kellhom raġun. Rajna din l-illużjoni tal-libertà. Iżda il-libertà ma tinsabx hemm illum il-ġurnata u koll anke il-libertà tal-kelma. Jiena blogger ili meċi blog għal seba snin issa u issa jien insab solidarjetà ma dawk il qed jiġu perseguitati ġewwa l-Eġittu. L-Onorevoli Maċtalka għal GUNGL. Grazzi President, eżis kollegi. Il-kas tal-Abdel Fatah huwa eżempju żgħir ta' kif il-politika tagħna hija politika li ma tantx tista' tagħmel affarijiet. Ir-rebbija qarbija tefet fil-poter persuni li ma nafux min huma talima hija jew ma napoġġawx lil dawk illi għandhom il-kilba għal poter għal privileġġi u huma joqogħdu jgħidu slogans favur id-demokrazija. Soluzzjonijiet ta' malajr u gwerer Iwasslu għal problemi ġodda, għal aktar problemi. Dak li qed naraw illum huwa dak li rajna qabel il-gwerra tal-Iraq. Konfrontazzjoni politika mamda mal-Iran flok noqogħdu infittxu politika ta' kompromess. Dinja saġa ħaġa aktar faċli milli nippruvaw nibnu l-paċi huwa meħtieġ illi ikonna miljuni ta' refuġati e, Iraqini. Il-missjoni tal-Ewropa hija l saħħa id-drittijiet tal-bniedem. B'mod ton, tina naqbel illi għandna nieħdu azzjoni ta' malaj fis-Sirja imma ma nafx għaliex e, li nużaw forza kontra ribelli tas Sirja hija ħażin u għax ħaġa ħażin mentri kontra l-Kurdi huwa tajjeb il-każ tal-abda l-fataħ irid tifakkarna l demokrazija hija l-istess għal kulħadd isur kelli. Egypt is uh, Eġittu huwa pajjiż sabiħ. Nobli u storja romantika, mal-attivitajiet ta' ġunta militari mhux qiegħed jagħmilha tajjeb. Speċjalment dak li huwa it-trattament tan-ninsara kopti. Ħaġa li mhux aċċettabbli jina qed ngħid da għax jiena nisrani u jiena membru tal-IPP li huwa partit Kristjan Demokrata. Aħna għandna bżonn nagħmlu iżjed biex niddefendu l-ninsara u kwalunkwe persuna li qed jiġi persegwitata nħabbar il-twemmin tiegħu. Il-każ tas-surfata huwa importanti ah, ta' min jifraħlu ah, tal kuraġġ tiegħu li maċċettax li jiġi proċessat bil-ġunta militari u ġi batuħ l-ħabs. Aħna nappoġġaw kif nistaw il-moviment biex kontra il-tribunali militari biex l qed jitlob l leġizjani biex ma jikkooperawx magħhom forsi jekk ikunu nistgħu navanzaw fissam il-poplu tal-Eġittu. Grazzi, grazzi ħafna kelli. Eh, Senjura Krettu. Grazzi ħafna, President. Aħna għadna għos bit-tibdiliet li għenem fl-Eġittu u fil-bidu tal-sena u aħna ħadna gost dawk li kienu qed jiġildu favur demokrazija, ma sfortunatament tibdil li kien hemm leġittu kien minimu. Il-metodi l ta' qabel għadhom qed jiġu eserċitati, il-forzi armati għadhom jużaw il-forzi u ma jagħtux l-ebda attenzjoni għal l-opinjoni internazzjonali zrajna żida fil-violenza li qed jaffettwa ċerta minoranzi bħal insara kopti. Il-militanti jitkellmu li jajdu li il-fuq minn 1200 eh, ġew suġġetti għal datti ta' trattament. U f'dan il-kas, fost dawn il-kas janna Abdel Fatah li ma jaċċettax li jiġi proċessat minn tribunal Militar xajt li mux indipendenti. u oħrajn jitolbu li kun liġu proċessati minn tribunal ċivili b'rispett tal-garanziji kollha tal-proċess. Għanna nsegwu il-kas tal-Eġittu biex naraw li dat tip ta' abbuż jintemma. Grazzi ħafna. Senaddu għal kretu. Grazzi ħafna, President. Eh, kienem azzjonijiet tal-eżerċit tal-Forzi Armata kontra l-insara kopti. Ja, ħaġa eh, mux sabiħa li kellna da tip ta' kazi diversi okkazjonijiet kien xi 12,000 persuna ġew u qudiem tribunali eh, tal-Forzi Armati għanna l-każ ta' Abdel Fatah li ġi mbawt il-ħabs il fatt li fataħ maċċettax li ġi proċessat mill-Tribunal Militari kienet ħaġa ħaġa ta' kuraċi ma spiċċa l-ħabs. Is-sitwazzjoni fl-Eġittu rridu attenti għax eh, għaddejja minn proċess ta' tranzizjoni demokratika il-mezz ta' xandir għandhom ruol importanti huma li għandhom juru t triq lejn il-ġejjini tenem għanna noqodu attenti biex jiddefendu il-triq eh, demokratika u libertajiet ta' daw kolla jġildu għal dritti ta' bnidem. L-Onorevoli Preda. Grazie President aħna ġa trattajna dan fl-aħħar plenarja dwar eh, is-sitwazzjoni ta' eh, fil-Eġittu dak li qal il-Kummissarju Għawli ta' dritti ta' minnet ta' ġus ma'uda l-ġimma li għaddit li qed jonqos l-spazju tal-libertà u assoċjazzjoni fl-Eġittu din ħaġa li tħassibna ħafna jiena naqbel jien ukoll ma dawk li jitolbu li jiġu meħlusa jiġi meħlus għal Abdel Fatah li huwa blogger dissidenti dak nixaqsam ma' Mubarak li issa qiegħed issa l-blogger qiegħed il-ħabs ġie arrestat u u ħajġi proċessat minn tribunal militari għax kritika l forzi ta' sigurtà waqt il-protesti li saru. Ijat f'Babel Kala fil-ċella 19 e, u ħaġa assurda fil-resi, ma konċ nipretendi wara rivoluzzjon fl-Eġittu li narġaw e, li sikri l-nifsu fl-istess e, ċella li li kien Mubarak. Ma tistax tarresta l-nis bħal dawn u ġibhom dim tribunal militari dina mhux demokrazija. Grazzi ħafna, naddu issa għal uh, one minute speeches. Eh, L-onorevole Saborska. Grazzi ħafna President, Signora Kommissarju, il-blogger għal Abdul Fatah ġi akkużat li li tkellem kontra forzi tas-sigurità li waqt demonstrazzjoni qatlu nis innoċenti u ġi imressa qoddim tribunal militari ma ġi akkużat għal lavorja mhux soldat għal lavorja dawk li kienu violenti għadhom ħilsin. Nafu x'inhi nafu l-istini situazzjoni fil slovakkija għax għax mill-1988 fi Bratislava il-komunistu użaw eh, l-istess tattika u l-istess pulizija. Eh, dawk li kienu mansara li talbu il-drittijiet bażiċi ġew perseguitati għalhekk. Aħna rridu li parlament Ewropew fisem l-insara kollha jibgħat sinjal ċaru u tont lill-Eġizzjani biex ikunu jafu li l-Ewropa tirrikjedi li jiġu rispettati drittijiet bażiċi tal-bniedem, kif ukoll il-libertà tar reliġjon u tal-kelma. Minar garanziji ta' dat tip ta' drittijiet, allura memx libertà. Grazzi ħafna, eh, naddu sa' assur Rippo. Grazzi ħafna. Is-sitwazzjoni tal-mezzi ta' xandir fil-rebbija qarbija hija importanti ħafna ġi b'dan il-mezzi soċjali wieħed seta' jinforma lil-nies kieku ma kinux għal dat tip ta' mezzi bħal bloggers ma kunux nafu qed jiġri fis-Sirja. Persuni li qed jirriskjaw ħajjithom meta jagħmlu l-informazzjoni fuq l-internet biex ikunu nafu x'qed jiġri fis-Sirja. Dan huwa importanti għad-demokrazija. Huwa wieħed mill-isfidi li għandhom daw il-proċessi. Il-blogger Alla Abdel Fatah jgħat fil-ħabs kif smajna. Kien vittma tal-azzjonijiet tal-Forzi Armati Eġizzjana kieku ma kienx għal blogger eh, bħal dan ma kienx ikollu daw il-problemi. Il-libertà tal-mezzi ta' xandir ta' espressjoni hija wadrit fundamentali. Ma nix nippermettu li din tmur kontra dan id-dritt. Allura l-Unjoni Ewropea trid tkun koerenti u nkunu disposti li nifrantaw l-Eġittu għanna nappoġġaw l-izvilupp demokratiku mezzi demokratiċi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Wojciechowski. Grazzi ħafna, President. Aħna verament mnitkin li wara eh, il-rebbija ta' l-Eġittu għanna wasanna daw il-kalpestar tal-dritti ta' bnidem u jina mħasseb, verament mħasseb dwar il-trattament tal-insara mill-autoritajiet eġizjana ħna eh, kritiċi maħna nfusna meta u nofru rezoluzzjonijiet anki meta jkun hemm inċidenti żgħar għal rappreżentanti ta' reliġjonijiet oħra fl-Ewropa. Aħna għandna nirreaġixxu b'forma adekwata għal sitwazzjonijiet komparabbli li jiffaċċaw lil ninsara fil pieta tad-dinja, speċjalment fil-każ tal-Eġittu fej il- persekuzzjoni severa. Aħna nikkundennaw dan dat-tip ta' trattament u għanna nitolbu eh, nirrikjedu li l-Eġittu teġixxi konti kontra dat-tip ta' persekuzzjoni reliġjuża. Pajjiż ċivilizzat m'għandux jittollerat avvenimenti bħal daw. Grazzi ħafna. Eh, Sur Karis għandek eh, titkellem jew għandek blue card? L-Onorevoli Basescu. Grazie ħafna. Il-kas li għanna u dimna eh, fejn hemm reġims li forma flagranti jmor jiksru id-dritti tal-miedem u fil-kas ta' għala Abdul Fatah mill-lider Eh, Eġittu trid issir demokrazija manda tirrispetta il-mezzi demokratiċi. U ċ-ċittadini m'għandhomx jiġi jiġu eh, proċessati minn tribunali militari. Din hija tidher ħaġa mhux importanti, ma hija ħaġa gravi jekk aħna nippermettu dat tip ta' ċezzjoni, allura nkunu qed niftħu il-possibilità l-abbuż il-forzi eh, armati tal-Eġittu kellhom eh, ruol importanti fil-tibdil tar-reġim, imma issa għandhom eh, ruol ieħor li huwa li jirrispettu l-bażi ta' demokrazija veru. Weħed irid jiċċara da tip ta' inċidenti violenti li kien hemm eh, li jinvolvu l-insara kopti. Grazzi ħassa. L-Onorevoli Gomes, Signora Gomes, xi għaxa snin ilu blogger Eh, eh, iżda fl-1974 eh, liberat li nfisa minn mid-dittaturja, jenu naf mill-esperienza tijaj li l-iżjed libertà importanti hija dik li kollok aċċess informazzjoni jek inti ħajkollok tranzizzjoni għad demokrasija Issa għanna daw il-poteri militari interim li mhux qed jirrispettaw daw il-libertajiet demokratiċi bażiki fil-każ ta' Fatah u 12,000 li deru qudiem it-Tribunali Militari daw l-aħħar xhur. Dan juri forma drammatika x'inhi s-sitwazzjoni fil-preżent qed naraw li hemm e, tradiment ta' dawk li ġildu għal demokrazija, li ġildu għal e, libertà għanna bżon nibatu messaċ ċar l-rappresentant Oli, l-kommissarju Oli eh, tal-ġnus maquda ta' dritti ta' bnidem li mux aċċettabli għall-Europa u għanna eh, nesiġu li kunem rispett ta' drittijiet fundamentali u l-autoritajiet eġizjani jaġixxu forma eh, koerenti u jieħelsu l-dawn Naddu issa għal l-onorevoli rättigheter och krav på allmän rösträtt som följd. Grazie, President. Fil-rebbija ta' din is-sena kien hemm mewġa ta' rivoluzzjonijiet, il-mewġa ta' qarbija nisperaw ma jkollix l-istess eh, riżultat li dak tarak li rajna fl-1948 meta l-poteri ġew neħja minn ċerta nies għax inkella dan ikun falliment għalina wkoll li jiddependi fuqna jekk ikunx reġim militari jew wieħed demokratiku għandna nagħmlu iżjed biex nuru l-appoċ ta' demokrazija nanna niżguraw li jkunem eh, maġistrati adekwati, inġinieri, soċjetà ċivili, misna provajna nsaħħu s-soċjetà ċivili. Aħna misna provajna nsaħħu s ehm, eh, soċjetà ċivili biex ikonna tranzizjoni adekwata biex ma nirrepetux l-iżbalji tal-1948. Grazzi ħafna. Ah, Tilet darba eh, il-kellim qed nitħattu fuq l-Eġittu. Ehm, Eh, u fil-kull darba qed tkellimna fuq fi ksur ta' drittijiet ta' bniedem u l-prosekuzzjoni n-Zara. Issa nitkellmu dwar blogger li kritika l-autoritajiet eġizzjani u protesta kontra l-użu tal-forza mill-armata. Il-Kostituzzjoni eġizzjana tiggarantixxi li kunem il-libertà ta' twemmin madana kollu l-autoritajiet qed joperaw is-Sudan drittijiet ma jeżistux. Qed jibatu fil-ħabs ġurnalisti, bloggers, rappresentanti ta' organizzazzjonijiet li opponu is-sitwazzjoni fl-Eġittu. Jipprosegwitaw ukoll l-insara l-Eġittu hija suġġetta għal politika ta' ġirien u tirċivi l-għajnuna tagħna. Aħna għandna nitolbu l-awtoritajiet fl-Eġittu unajdu l-om li derċe u lajnuna tana biss jekk għabbazi għak kondizjoni li jirrispettaw dritti ta' binna. manna namlu pressjoni fuq dritti fuq l-forzi armate biex jirrispettaw il-forzi armate. Grazie tassew, Sur President. L-Eġittu huwa fattur politiku importanti f'dan ir-reġjun. Dan ifisser li stat demokratiku stabbli jistabilizza ir-reġjun kollu kemm hu. Kull pajjiż irid isib il-mezz tiegħu, it-triq tiegħu li demokrazija, però huwa minnu wkoll li hemm drittijiet inaljenabbli li huma importanti, libertà ta' espressjoni, libertà ta' assoċjazzjoni, libertà ta' stat ta' dritt u anke libertà ta' espressjoni dawn huma essenzjali u mhumiex disponibbli bħalissa. Aħna rridu neħilsu l dawn nies li ġew mitfu għal ħabsa l xejn pereżempju dan il-blogger, dan ikun sinjal tajb li l-Eġittu jasserja dwar it transizjoni li demokrazija. Aħna rridu kejlu b'dan il-mod. Nużaw dan il-kejl għalhekk nintolbu l-Kummissjoni biex ukoll tam dak kollu li tista' sabiex tassikura li l-Eġittu miex qed idbieħ il- demokrazija jew tuża bħala biss fil-wirja tagħha ma timplementa fis-serjetà tagħha. Issa, natu l-kelma l-Onorevoli Karas, pala laħal kellimi. Nishtiq ninformakom li minna ftit ieħor jina ser immur flaqa f'Bejrut u wara ser leġittu fejn ser niddiskutu dawn il-kwistjonijiet preċiżament. Il-mozzjoni rezoluzzjoni, diskussjonijiet ta' war nofsinhar ser ikunu l-bażi fuq għad-diskussjoni tiegħi u anki għad-diskussjoni li ser konna mekk Is-sitwazzjoni kif inni, kif nafu li l-Revoluzzjoni Arbija waslet fit taħ, però aħna ma għaddejniex għal rebija demokratika u minar dibattitu dwar libertà reliġjuża, libertà ta' dritti tal-bniedem u kostituzzjoni qabel isiru l-elezzjonijiet, kostituzzjoni li hija importanti b'dawn il-prinċipju kollha aħna mhux se narnaw leġittu li tidħol f'dinja ġdida u qalbin għalhekk nirringrazzjakom għal mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dew ser ikunu verament utli ħanpoġġihom fil-bagalja tiegħi nista' ngħidilkom li l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem ħolqot il-bażi għal l-attivitajiet kollha għal daw kolla jinsabu għandhom is-seta fidejhom jew qed jaħdmu fisem l-Unjoni Ewropea allura il-Karta ta' Drittijiet tal-Bnedem hija mutur tagħna meta niġu biex niġġudikaw fuq l-istat ta' dritt u demokrazija. Grazzi. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Kummissarju Damanaki. Grazzi tassew, Sur President. Eżis membri tal-Parlament ir tad-dritt tal-valuri demokratiċi u drittijiet tal bnidem hija ġebla ta' xewka fir-relazzjonijiet tagħna mal-Unjoni Ewropea u l-ġirien tagħha. Artiklu 2 tal-tejn ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu jistipula li ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ partijiet għandhom ikunu bbażati fuq ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u drittijiet fundamentali. Dawn jinkludu wkoll id-drittijiet u l-ħelsint li wieħed jemmen li jrid l-libertà ta' assoċjazzjoni, libertà ta' assemblea u libertà ta' espressjoni. Fissem il-reprezentanta Oli u l-Kummissjoni kollha kemm nixtieq nisħaq li it-twessih u l-attivazzjoni minn ġdid tal-liġi ta' emerġenza fl-Eġittu u l-estensjoni tagħha rigward l-elezzjonijiet li ġejjin hija kwistjoni ta' tħassib mo partikolari f'dak li għandu x'jaqsam ma' rispett ta' dritt tal-libertà ta' espressjoni, libertà ta' ġustizzja ħielsa u dritt għal li wieħed jitressaq il-qorti fuq skont livell internazzjonali rridu naraw li jkun hemm stat ta' dritt dan huwa kwast kwistjoni leġittima però dar ikun konformi mal-patt dwar id-drittijiet politiċi u drittijiet umanitarju dawn huma din il-pożizzjoni tagħna m'għandix tfixkel l-ispirtu l-aspettattiva ta' il-revoluzzjoni tal-25 ta' Jannar kif ukoll l-aspettattivi tal-ċittadini Eġizzjani għal eh, elezzjonijiet kif suppost adegwati. L-elezzjonijiet tal missjoni għall-osservazzjoni tal-elezzjoni tal-Unjoni Ewropea dim ġimma maġiċ mill-qwa mill-autoritajiet Eġizzjani huma iħossu li l-elezzjonijiet internazzjonali huma tfixki fl-affarijiet domestiċi kollu l-Unjoni Ewropea ser tipprovdi assistenza għall elezzjonijiet permezz tat taħriġ ta' eluf ta' monitoraġġi tal-elezzjonijiet lokali u attivitajiet ta' bini tal-kapaċità għal kummissjoni elettorali. L-autoritajiet eġizzjani jridu jżommu eh, jridu jollu l-istat ta' emerġenza mill-aktar fis. Din hija l-pożizzjoni tal- kummissjoni u ta' rappreżentanta oli taħt l-liġi ta' emerġenza detenzjoni hija wkoll possibbli mingħajr li kunem hemm smieħ din id-dispożizzjoni ġiet applikata għal blogger għal Abdel Fatah u akkużat li inċita il-vjolenza kontra il-forzi arbin u li akkuża jew eh, li għamel dannu l forzi armati. U għalhekk wieħed uża il-miżuri fil rati kontrih. Allura il-weda li saret fil-15 ta' settembru mill-Kunsil Suprem tal-Forzi Armati Arbin biex jiqfu jirreferu l ċittadini mill rati militari dan ma seħx realtà. Nħin kollu nisimaw il- smieħ ta' ċittadini li d-dim il-qorti militari bl-inklużjoni ta' il-kas ta' Ala Abdel Fatah u Michael Abdin Sanaf. U f'dan il-kontest l-Unjoni Ewropea għajmet tħassib tagħha bil-interpretazzjoni possibbli tal-eċċezzjonijiet li fihom il-smieħ militari jistgħu jitkomplew. Grazzi. Thank you. Grazzi tassew, signora Dammanaki. Għalhekk keżis kollegi id-dibattitu fuq l-Eġittu, speċjalment il-każ tal-abda Fatah eh, intemm u issa lek nistaw naddu mill-ewwel għal-voti. L-ewwel qabel kollox aħna ser nivvutaw fuq seba mozzjonijiet ta' l-Iran għal ksur dwar ditti tal-bniedem.